huwa il-konklużjonijiet tal-Konsil Ewropew ta' 17 u 18 ta' Deċembru tal-2015 u ngħaddi il-kelma lill-President tal-Unjoni. Is-Sur Donald Tusk. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna President jgħid is-Sur Tusk. President, membri tal-Parlament, il-Kunsell ta' Deċembru tħaddet fuq il-kriżijiet ewlenin li iffaċċaw l-Ewropa fl-2015. Jekk il-kwestjoni ta' refugjati jew ta' migrazzjoni, exit, l-MU, da kollu għamilna progress ma bla dubju li mux bizzejiet, ma vanzajniex bizzejiet, ma' konna lebda dubju li l-2016 u koll ħatku ħajkonna d-del ta' daw l-sfidi. Il-komunitajiet edin e, jiffaċċaw stress test u dak li għed liżiet għed jisfidawna u għed niġu il-testijatijiet fuq e, fronti kollha fl-istess ħin. Illum irrix ngħid forma ċara li mhux ħanoqgħod kwiet sa kemm insibu soluzzjonijiet għal dawn l-isfidi kollha li qed jiffaċċawni s-saħħa tagħna tiġi mill-laqda tagħna. Allura li nżomm l-Ewropa maquda hija l-an ewlieni tiegħi għal-2016. Eżis membri, nibda billi nħares l kwestjoni tal-migrazzjoni u refugjati. Kif tafu, eh, jiena sħaqt għal ħafna xhur mill-bidu tal-kriżi tal-migrazzjoni li mem lebda alternativa eh, għal ħarsin tal-frontieri. ma eh, non ta' kwalunkwe politika eh, tal-refugjati, jek ma nkunux nistaw ikonna gwardja adekwata tal-frontiera ma muxħa nkunu responsabli li l komunità Wara il-Konsil ta' Deċembru nistaw nkunu iżjed ottimistiċi dit-taħdidiet bej il-mexxejja u fokat kif nistgħu insaħħu il-kontroll fil-frontieri. Il-mexxejja kollha Eh, għarfu li l-ħarsin ta' Schengen jirrikjedi deċiżjonijiet diffiċli. F'dan il-kontest aħna qbidna li nazaminaw il-proposti tal kommissjoni biex insaħħu il-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea kif ukoll l-idea ta' gwardjani Ewropej tal-frontiera. Din hija l-priorità tal-Presidenza eh, Olandiża u kapaċi konna ftejim sa' Ġunju. Il-ftehim tal- tal-Greċja biex ikun hemm eh, Rapid Border Intervention Cream minn Frontex hija indikazzjoni oħra li aħna qed nibdew nimxu fid-direzzjoni tajba meta eh, niġu għal kwistjoni ta' gwardja fil-frontieri esterni. Kien hemm progress politiku imma hemm deficit fuq ħafna aspetti minn hotspots fil-security screening fil-pajizi li għedin fuq barra u kif ukoll il-relokazzjonijiet u il-ritorn. Il-pjantazzjoni ta' Turkija eh, għat irrit jagħti r-riżultati tiegħu jiena naqbel eh, ma' ma' Prince Witte li nix il-fuq minn xarejn biex nikkontrollaw l-affarijiet. L-istatistika matul ix-sajf, matul xit il-miliet ma jinkoraġux għax il-fuq minn 2000 waslu fil-Unjoni Ewropea kull ġurnata skont Frontex fl-Unjoni Ewropea. Il-Kunsil ta' Marzu ħajkun l-aħħar moment biex naraw jekk il-strategija ħat tiffunzjona jew le. Jekk ma tiffunzjonax ħajkonna konsekwenzi gravi bħal bħal ma jista' jkun il-kolass ta' Schengen Bla dubju li din tip tal-alternattiva għas-sistraġija tagħna mhijiex għalek tajba. Għalhekk jiena nitlob lil dawk li qed jimplementaw l-istrateġija kif imiss. Għanħar se jkun sin tar-Renju Unit. F'Diċembru il-mexxejja kellhom dibattitu ta' sustanza fuq il-kwistjoni tar-Renju Unit il-Prim Ministru Cameron eh, informa fuq il-pozizjoni tiegħu fid-dettall kif ukoll il-benefiċċji u l-moviment ħieles u spjega li jkun hemm mudell bbażat fuq erba' snin u tenna li e, e, huwa dispost jisma' soluzzjonijiet alternattiva sakemm hum jaslu għall-istess għanijiet. Il-mexxejja u rew it-ħassib tagħhom fuq kwistjonijiet speċifiċi, imma fl-istess ħin u rew il-volontà tagħhom biex ifittxu kompromessi jibnu fuq dan il dibattitu pozittiv binna biex naħdmu fl-imkien biex nsibu soluzzjonijiet fuq l-erba eh, kwestjonijiet li tqajmu minn prim Ministru Cameron eh, l-relazzjoniet mal eh, zona euro, sovranità kompetitiva u moviment ħieles qed isir xogħol fuq daw il-kwestjonijiet u waqt li qed nkellimkom n-nies tiegħi qed s-sibu soluzzjoni. Ehm, fil-żmien li baqa għal eh, konsil ta' Frar ħa nofri proposta konkreta għal ftej mar-Renju Unit li ħan uffriħ l-mexxejja tal-Unjoni Ewropea. Nisħaq għal darboħra li mill-bidu da dawn negozjati jiena kont ċar li mhux ħajkun hemm l-ebda kompromess fuq valuri fundamentali bħal li ma jkun hemmx diskriminazzjoni u moviment ħieles. Fl-istess ħin ħan nipprova nagħmel kull ma nista' dan nagħmel l-almu tiegħi biex insib soluzzjoni sotisfaktorja u koll naħa Britannika. Millum, ir-riżultat tar referendum hija ħaġa ma nistgħux tantiċipaw. Għalhekk iż-żmien huwa importantissimu. Jien għalhekk ħanaħdem biex nipprova nasal għal qbil eh, eh, safrar. Mux ħajkun faċli, imma mhuwiex impossibbli għad. Eżis membri, il-Kunsill Ewropew tħaddet ukoll dwar il-ġlida kontra terrorizmu wara Pariġi. Dawna saħħew il-volontà tal-Europa li tiġġieled kontra terrorizmu. Il-mexxejja qablu li noparalizzaw il-politiki tagħna biex ikun hemm eh, eh, eh, impartu informazzjoni eh, dwar daw terroristi f'Schengen eh, u l-autoritajiet tal-Istati membri u koll. Servizzi ta' sigurta għandhom jamlu analizi tal-teddida eh, konġunta biex jevitaw attakki fil-ġejjina. Ġa għad ikunem zieda ta' skambju ta' informazzjoni fuq dawn il-ġellida barranin bit-ċentru l-ġdid u kull stat membru qed jagħti kontribut jagħti kontribut ta' informazzjoni lil dan. Għanna bżonn nkunu vigilanti u jekk ma jkunniex kooperazzjoni ma nistgħux nelbu din it-teddida u l-possibilità li kunem attakki fil-ġejjini hija għawlja. Jena nitlob li l-istati membri kollha li jikkooperaw. Kollegi, il Ewropej Ewropew wkoll koll opportunità biex il-mexxejja jagħmlu valutazzjoni tal sitwazzjoni fil-bidni tal-Unjoni tal-Enerġija. Kien hemm progress importanti fil-livell ta' interkonnessjoni bejn l-istati flak li xjaqsam il-gass u l-elettriku. Kif ukoll dak il-parti flak ukoll il-partijiet tal-Ewropa li sissa kienu iżolati. Jiena nipproponi li li kun il-kunċett tal- uh, l-Unjoni tal-Enerġija bħala Prim Ministru ta' Polonja kien wieħed mill-għanijiet qed nara eh, progress imma tanna bżonn naraw iżjed progress. Il-Kunsill Ewropew talab li jkun l-leġislazzjoni relevanti tiġi resqa biex eh, tu ikun hemm trasparenza fil-suq tal-gas pereżempju meta tkellmu dwar l-Unjoni tal-Enerġija, tkellmu dwar il-proġett Nord Stream 2 u kien ħafna li kritikaħ. Eh, tkellimna wkoll dwar il-kondizzjonijiet li nixtiequ Eh, naslu għalihom ma jkun proġetti ta' infrastruttura importanti. Tennejna li kwalunkwe infrastruttura ġdida għandha taqbel malanijiet tal-Unjoni tal-Enerġija mingħajr ma nsemmi l-obbligu li hemm evidenti li kull proġett għandhom jirrispettaw il-liġijiet tal-Unjoni Ewropea kollha, inkluż il-tielet pakket tal-enerġija. Dawn huma kondizzjonijiet ċari biex wieħed jirċevi appoġġ mill-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea għal kull stat membru eh, politiko, legali jew finanzjarju. Issa ir-responsabilità hija tal-Kommissjoni Ewropea imma l-messaġġ politiku tal-Kunsell huwa ċar. Eh, eh, Ġifieri li dawn huma fid-direzzjoni tal-pożizzjonijiet li jurew il-Parlament il-mexxejja eh, faħru l-President Hollande għal ftejim u kol li sar fuq il-klima. Għanna tlabna l-Kommissjoni u l-Kunsel li għamlu valutazzjoni esattament x'implikazzjoni għandu il-ftejim ta' Pariġi għal taħlita tal-enerġija tagħna. L-aħħar ħaġa u bla dubju mhux l-inqas ħaġa il konsil Ewropew ħares dej l-sfidi ekonomiċi. Huma eh, impenjaw ruhom biex jkomplu jaħdmu fuq l rapport ta' Sabs presidenti anki jekk Ewropa hija eh, bħalissa mobbija bil-kriżi tal-migrazzjoni ma nistennew eh, li nagħmlu riformi tal għaz għal żminijiet oħra. Għalhekk aħna tlabna li xol xogħol javanza f'diversi setturi speċjalment fil-Unjoni tal-Bankiera. Il-Kunsill Ewropew saħaq ukoll il-bżon li l-suq uniku wahdini ikun iżjed eh, eh, mifrux f'aspetti oħra. Eżis membri, biex nara nishtiq najt li għanna bżon li, li nuqodu attenti mill retorika alarmista eh, fuq il-ġejni tal-Europa. Pessimizmu eċċessiv mhux ħajtina r-riżultati li għandna bżonn. Bħala Ewropeja għandna bżonn ikunu eh, eh, fl-istess ħin realistiċi u kif ukoll fiġuċużi dwar it-twemmin tagħna. Nfakkarx għal għajn l-ottojnbi. L-ċivilizzazzjoni imutu bis-suċidju mux bl-omicidju. Europa hija ħafna żjed b'saħħitha minn dak li ħafna jaħsbu u għandna l-kapaċità u għandna l-mandat pubbliku biex nagħmlu dak li hemm bżonn. Grazzi ħafna, grazzi ħafna sur President. Grazie ħafna sur Tusk. L-Onorevoli Juncker. Signori, President, membri tal Kansell, Jekk jiena nista' nagħmel taqsira tal-konklużjonijiet tal-aħħar Kunsill Ewropew, l-immigrazzjoni, terrorizmu, l-Unjoni Ekonomika u Monetarja, għal Renju Unit, relazzjonijiet esterni, ikolli ngħid li dawn jirriflettu Eh, stampa ta' Ewropa li qed tiffaċċa ħafna kriżijiet aħna smajna ħafna dan l-aħħar dwar il-kriżi tal-Greċja, tar-refuġati u kriżijiet oħrajn. Imma fir-realtà l-Ewropa hija qiegħda tiffaċċa ħafna kriżijiet differenti, ħafna kriżijiet komplessi, b'ħafna dimensjonijiet li ġejjin minn ġewwa jew minn barra l-Unjoni Ewropea u li l qegħdin eh, jaslu fuqna fl-istess ħin qegħdin f'sitwazzjoni ovvjament diffiċli li titlobna li nelbu l-egoizmi nazzjonali u nerġaw nsibu l-spirtu pionir tal-kostruzzjoni Ewropea dejjem permezz tas solidarjetà Ah, dan dejjem jekk aħna irridu insibu eh, tweġiba Ewropea u solidari għal kriżijiet illi qegħdin niffaċċaw. Nistgħu nagħmlu dan u għandna l-possibilità li nagħmlu hekk u għaliex E, iktar solidarjetà se l lkoll nelbu l-kriżijiet huwa indispensabbli jekk aħna rridu inħarsu dak li gawdejna minnu sissa bħal pereżempju is-suq intern jew inkella l-ispazju ta' Schengen huwa indispensabbli jekk aħna rridu wkoll e, nżidu dawk l-elementi illi għadhom neqsin minn din il-kostruzzjoni Ewropea. Sur President, Il-Kummissjoni diġa prezentat l-elementi kollha meħtieġa biex tmexxi b'mod effiċjenti l-urġenza tal-kriżi tar-refuġati. Jekk kieku l-istati membri kienu diġa implementawhom dan kieku llum is-sitwazzjoni hija ferm aħjar minn dik li qegħdin fiha. U meta jiena nisma illi eh, l-Europa ma sabiċ tweġiba għal kriżi tar refuġati, najt illi dan huwa minnu u fl-istess ħin mhuwiex Il-Kommissjoni ħadmet b'intelligenza mal-Parlament u sabet l-elementi kollha għal tweġiba Ewropea, imma fl-istess ħin huwa veru wkoll illi din it-tweġiba se tkun effettiva u tagħti riżultati kompleti biss jekk l-istati membri għaddu mill-paroli għal fatti dawk illi jikritikaw malaj malaj l-Unjoni u l-Brussell irridu l-ewwel qabel kollox xaħarsu fil-mera u jgħidu li iva, Brussell hija huma koll. Brussell hija l-Istati Membri u hija wkoll il-gvernijiet tal-Istati Membri. Il-nuqqas ta' reazzjoni minn naħħa tal-istati membri e, edha titfaddel li kraħ fuq l-Unjoni Ewropea kif għal il-Konsill Ewropew u mal istati membri li jridu iħabirku għal hotspots, għal relokazzjoni, e, da mux affarijiet li se jisiru mill-lumulata, imma jridu jisiru strumenti ġenwinament effiċjenti sabiex ikun hemm ġestjoni Ewropea tal-immigrazzjoni. U nerġa' nagħmel appell għal darboħra lil dan il-Parlament biex nimxu l-qoddim bil-ħeffa u l maġla li hemm bżonn eh, biex ikun waqfu dan il-korp ta' gwardjani tal-frontieri, frontieri komuni, ġestjoni komuni jekk ma nagħmlux hekk, Schengen se tisfaxxa Ewropa bi frontieri interni, iva, dawk Eh, huma eh, eh, iż żazax tal-lum ma jafux ġifiri Ewropa bil-frontieri interni u hija ħaġa tajba u hemm bżonn li l-affarijiet jibqgħu hekk għandna Erasmus, għandna l-internet, dawn huma affarijiet u mbagħad il-frontieri interni fl-Ewropa ma jmorrux flimkien. Għalek 1.7 miljoni ta' ħaddiema li ta' kuljum jaqsmu il-frontieri u qegħdin igawdu mid-żona Schengen imma mhux iktar mill-kumpaniji tal- ta' trasport ma jridu jitfu, jitilfu il-possibilitajiet il li joffrilom joffri Schengen. Um, 24 miljon vjaċ tal-xol illi jisiru fl-Europa ta' kull sena. ħafna xol trasconfinali dan kollu jiswa ħafna flus u il-prezz ta' uh, Schengen li jisfaxxa huwa prezz qares ħafna Dan jekk nagħmlu hekk inkunu qegħdin naħdmu kontra tkabbir u kontra l-impjegi. Għalhekk irridu nagħmlu dak kollu li nistgħu biex insalvaw il-Schengen, imma rridu nifmu li hemm bżonn ta' politika Ewropea ta' immigrazzjoni legali tajba il-Kommissjoni minn minna ftit ieħor se tippreżenta din il-proposta l-immigrazzjoni reglali u anki r-reviżjoni tal-regolament ta' Dublin. Meta aħna nitkellmu dwar il-protezzjoni tal-frontieri tagħna, mhuwiex biżejjed illi aħna nħarsu lejn l-affarijiet mill-perspettiva tagħna u min-naħa tagħna, irridu nħarsu lejn il-frontieri illi aħna naqsmu mal-oħrajn u irridu nħarsu lejhom minn għajnej l-oħrajn. Mhux biżejjed ikonna l-laqat tal-Kunsill Ewropew folja dawn huma importanti, aħna rridu nagħmlu sforzi ta' kuljum, sforzi determinati aħna m'għandniex nitkellmu dwar il qalb m'għandniex inċedu l-armi. Irridu sempliċement namlu dak l-affarijiet li rridu namlu ta' kuljum pal per eżempju reġistrazzjoni, sforzi li jsiru ġurnata wara l-oħra u rridu wkoll naħdmu mat Turkija rajna illi sar progress illi ovvjament intlaqa tajjeb ħafna u għanna eh, dawn l-obligi li natu l-viza l-Sirjani dawn huma passi importanti l qoddim li aħna għamilna imma xorta għad baqa ħafna li għatiri isir. u il-fluss tal-refugġati fuq medda ta' żmien itwal irid jiġi ikkontrollat, irridu nimplementaw dak li deċidejna li se nagħmlu u malar kemm jista' jkun. Jina mandi xejn kontra dawk illi jitkellmu dwar il-xogħol sfi illi jagħti rizultat tajbin, dak illi deċida favur il-klima f'Deċembru jurih dan. F'Pariġi l-Unjoni Ewropea ħadmet għal ftehim illi jkun ambizzjuż u vinkolanti legalment. U aħna ekker naxxinna niksbu, imma x-xogħol reali jibda issa. Il-Kummissjoni qiegħda tevalwa l-ftejjin ta' Pariġi sabiex inkunu nistgħu eh, niftemu fuq il-passi li jmiss tant l-Istati Membri Ewropej se jkomplu jridu jkomplu jagħtu eżempju u jimplementaw l-affarijiet sabiex eh, nilħu l-anijiet illi ifissajna fuq ir-relazzjoni tal-Renju Unit mal-Unjoni Ewropea. Il-Konsill Ewropew kellu dibattitu kostruttiv fuq eh, dak li talab il-Gvern tar-Renju Unit. Ħanerġa' ngħidilkom xatt dakinhar ebda waħda minn dawn l-erba teqfif mija faċli li wieħed jindirizza, imma l koll qegħdin naħduhom bis-serjetà. Irrid ngħid ukoll li l-Kummissjoni kif qabel trid ftejm ġust għal Renju Unit. L-Unjoni Ewropea hija aħjar bil-Renju Unit ġofija u r-Renju Unit huwa aħjar fl-Ewropa. Għalhekk aħna qed ngħidu illi l-ftejim irid ikun ġust għal żewġ naħat u l-Kummissjoni qiegħda taħdem flimkien mal-kollegi, mar-rappreżentanti tal-Kunsill u mixin f'dik id-direzzjoni. Sur President, jiena nixtieq nikkonkludi billi għal darboħra nati ġieħ lil dan il-parlament għax xogħol li għamel jiena inni naħdem ma' dan il-parlament għal iktar minn 12 xahar issa u jkolli ngħid illi il-ħidma komunitana qiegħda tagħti l-frott tagħha. Dan il-Parlament en lill-Kummissjoni biex propju tati u twassal rizultati tajbin meta kien hemm bżonn ta' heffa, ta' flessibilità, flessibilità għal proposti tagħna il-Parlament kien hemmhekk u l-Parlament għamel dak li kellu jagħmel. Jiena ninsab konvint illi aħna nistgħu nkomplu naħdmu b'dan l-ispirtu din is-sena u s-snin ta' wara. Grazzi. Grazzi ħafna. Kommissarju, President, issa għannom tal-PP nati il-mikrofonu l-Onorevoli Weber. President u kollegi, meta inħarsu lura naħseb illi ħafna eh, ċittadini eh, iħarsu l lura u jitkexkxu Eh, attakki terroristiċi u ħafna sfidi kbar illi deskrivew l-Onorevoli Tusku Juncker. Imma xorta waħda irrit naraw aħna xadna waqt il-plenarja ta' Deċembru illi għanna inħedġu li ċittadini jemnu illi aħna nistaw nirnexxu fl-Ewropa għanna lil Federica Mogherini u jiena ħassejt nikburi ħafna li jiena politikant Ewropew meta smajt li il-rappresentant tal-Unjoni Ewropea Ewropea eh, ħadmet fuq dak il-ftejim mal-Iran. Almenu mux edin jaħdmu biex jiksbu l-arma nukleari issa fl-Iran. Dak huwa suċċess kbir. Eh, aħna smajna l-ar il-ġimma li għaddiet iċ-ċifri għal-pjan Juncker ħafna jigwadin jaw mill-biljuni illi aħna provdejna. von Projekt U importanti illi dak illi seħ f'Pariġi favur il-klima huwa um, suċċess illi ksibni ħahna u rridu nfakruhom f'dan iċ-ċittadini. Mbagħad kellna wkoll din id-diskussjoni fuq ir-Renju Unit. David Cameron fil-Kunsill ressa l idejat tiegħu dejat pozittivi u ħafna mill-idejat illi ressa David Cameron huma idejat illi jistaw jgħinu li l europa timxil qoddim jekk naħdmu fuqhom flimkien. Ħan nirrepeti dak il qalu fuq il-kompetittività, l-innovazzjoni, regolamentazzjoni aħjar eh, eh, naħdmu bil-kbir fuq affarijiet kbar u fiċ fuq affarijiet żgħar. Imma se jkun iktar diffiċli meta nitkellmu dwar l-abbuż tas servizzi soċjali ma fil-bidu ta' din is-sena eh, sena l-PPE ma jistax jaċċetta meta nitkellmu dwar diskriminazzjoni kontra ċittadini Ewropej u din hija xi ħaġa illi rridu nindirizzawha. Flondra qegħdin jitkellmu dwar Unjoni dejjem iktar Magħquda u jiena nifem illi huma eh, ħasbin um illi eh, tingħata ċertu seta lil Brussell. Imma waqt diskussjoni bħal dawn jiena naħseb illi in-nies irridu jħarsu lejn it-testi, lejn id-dokumenti, hemm bżonn ta' Ewropa li hija iktar maquda, araw xem miktub fil-trattati. Fil wara l-gwerer ħorox li kellna f'dan il-kontinent, irridu li l-Unjoni Ewropea tkun Unjoni ta' popli. Għalek naħseb illi dan il-test irrit jinqara fid-dettal waqt id debattitu fir-Renju Unit għaliex huwa talima valida ħafna eh, ta' dak illi tal-limna wara dawk il-gwerer lil. Unbatem il-kwistjoni tal-immigrazzjoni għalina bħala PPE konna najdu li jekkem gwerra fis sirja u 250.000 ruħ til-fuħajjitom, mela uh, ma, jekk aħna eh, najdu sanal u il frontiri għax ma nistawx nejnu għam dinja xaħġa inaċċettabli veru illi l-istatistika hija sfida fija nifisa il-numri huma kbar wis u il numri jridu jerġa' morru lura l-numri sostenibbli fuq medda ta' żmien twila. Għannom tal-grupp tijaj kolli ngħid li aħna eh, kontenti li l-Kummissjoni se titressaq dawn it-testi u eh, nittama li kuna nistaw naħdmu fuq mal kem jista' jkun sabiex l-Ewropa twassal ir-riżultati. Dak li jrid isir issa huwa li nimplementaw eh, id-drittijiet kollegi mill-1.1 miljon persuna illi waslu f'pajjiżi fil-Ġermanja 1.1 miljon 40% minnhom huma Sirjani. Għalhekk iridu niżguraw illi dawk illi m'għandhomx għalfejn jitilqu minn pajjiżhom ma jintlaqgħux fl-Ewropa u imma jintbagħtu lura. It-tieni net hemm ħaġa oħra Rajna xġara f'Kolon eh, lejlet l-ewwel tas-sena irridu nħarsu li ċittadini tagħna u għacċar li dawk li jiksru liġijiet u jmorru kontra tradizzjonijiet tagħna u ma jifmux il-kultura tagħna u ma jħadnuwiex mu ma qegħdin jaċċettaw il kondizjonijiet li fuqhom aħna qegħdin nilqawhom f'pajjiżna għalhekk għandhom jintbagħtu lura. U mbagħad hemm ukoll il-punt li ngħinu l pajjiżi ta' oriġini u dan huwa appell lill kunsill President President, aħna qegħdin nifinanzjaw 3 biljuni għat Turkija u l-Parlament Ewropew. Irrid jgħid illi l-Ewropa qiegħda tagħmel il-parti tagħha, u mbagħad nisimaw illi l-Italja l lesta li tagħmel il-parti tagħha. U dana e, jimmina l-kredibilità tal-Ewropa għalek jena nappella lilek ara dan l-atteġġament żbaljat jagħmel ħsara li kredibilità tagħna u din dan it-telf ta' kredibilità huwa raġuni għalfejn qed jissaħħaħ il-populiżmu fl-Ewropa. In-nuqqas ta' kredibilità huwa il-bażi tal-populiżmu. Ejjew naħdmu fuq dan fl-2016. Äh, Herr Weber, es gibt eine Frage der Frau Abgeordneten Grappi. Eh, mistoqsija mill-Onorevoli Grappini. Signor Grappini, Onorevoli Weber, forsi tiftakar li f'Deċembru jiena saqsejtek mistoqsija simili. Toqgħod ittina l paridi u tajtuża klim sabiħ hawnhekk, imma inti ma taħsibx li dak li għadha kif dwar il-politika fuq l-immigrazzjoni u r-refuġġati missa kienet moħħ is-Sinjura Merkel mill-bidu? Issa edha titkellem dwar il-kondizjonijiet eh, għall-osservanza tal-kultura tagħna u r-rispett tagħna dawn missu jkunu hemmhekk mill-bidu mhux issa. Jiena survejba naħseb illi irridu naraw kif se nindirizzaw il problema tal-immigrazzjoni, isma nisew jekk 250.000 ruħ tilfu ħajjithom fis-Sirja minħabba gwerra ċivili u 40.000 telqu minn hemmhekk minħabba li hemm il-gwerra għaliex nizla xita ta', ta balal, mela l-Unjoni Ewropea trid tiffaċċa responsabiltajiet tagħha aħna kontinent nisrani f'dawn in-nies li għandhom bżonn lajnuna tagħna irridu ngħinuhom. Naħseb illi forsi anki il-Pollakki irridu jagħtu kasa dak li qed ngħid. Iva fl-Ewropa hemm limitu għal dak li aħna nistgħu nagħtu, għandna eh, ċertu limiti li rridu nirrispettaw nafu li hemm limitu wkoll għal dak li aħna nistgħu niprofdu u dana għandna bżonn li niddiskutuh fid-dettall. Għal-Sandi issa l-Onorevoli Guerrero Salom il-konklużjonijiet tal-Konsell ħasbu ħafna l grupp tiegħi u dizappuntawna sentiment illi jirrepeti ruħu kunsil wara liħor. U mhux minħabba illi ma teħdux deċiżjonijiet għaliex intlaħqu f'tejmiet u iva dan sar fuq suġġett importanti l-immigrazzjoni, terrorizmu, l-Unjoni Ekonomika Monetarja. Il-problema hija li meta wieħed jaqra l-konklużjonijiet tal-Konsil ta' Ġunju jew ta' Ottubru jew il-laqat informali ta' Settembru u Novembru membru irridu naqraw b'attenzjoni kbira biex naraw li dawn huma l-istess konklużjonijiet. Naħseb aħna kkondannati li darba wara l-oħra rridu noqogħdu naqraw l-istess affarijiet. Il-Kummissjoni tipprepara, tipproponi l-Istati membri jintlaqgħu fil-Kunsill, jieħdu deċiżjonijiet, l-Istati membri u mbagħad meta jmorru lura fil-kapitali tagħhom ma jagħtu każ ta' xejn, ma jwettqu xejn mid-deċiżjonijiet li jkunu ħadu fil-Kunsill. Dan huwa Eh, din jaħrafa, kull darba nduru mal-lewza u nispiċċaw minn fej bdejna. Imbagħad is-suġġetti ħanaraw it-terrorizmu għad m'għandniex soluzzjoni għal problema tal-iskambju ta' informazzjoni. Dal-ħodu sur Juncker għallinna illi aħna għadna fl-istess situazzjoni li konna fl-2001 wara l-attentati f'New York. U veru illi jena nilqa il-proposta li ħabbar sur Juncker dal-ħodu biex nġildu kontra l-finanzjament ta' terrorizmu. Jek nitkelmu fuq l-immigrazzjoni, laqas il-hotspots mu ma' għedin jaħdmu laqas il-kolizzazzjoni mi qed taħdem u l-klima morali, soċjali u politika fl-Unjoni Ewropea sejra mill-ħażin għall-ar. Nitkellmu fuq l-ekonomija fil-konklużjonijiet tal-Konsil mhix imsemmija imma l-qata għadu oli l-investiment inni qed jonqos u l-ugwaljanza l-inugwaljanza tis-saħħa. Għalhekk aħna x'se nagħmlu? Se noqogħdu naċċettaw il-fatt li dan wara l-oħra nerġgħu nibdew mill bidunet ejjew noqogħdu attenti, ejjew nevitaw illi ma noqtlux ruħna bidejna jekk aħna ma nevitawx jekk ma nagħmlu dak li għandna nagħmlu ma nkunux nistgħu li dan ikun il-mewt politiku tagħna. Orden. L-Onorevoli Van Orden ħafna drabi l-Unjoni Ewropea aktar tkun imħazba biex issib xi rwol għandha taqdi biex tipprova żomm li l-nifis ħajja milli eh, tipprova ssib integrazzjoni politika tagħmel, tipprova tagħmel iżejjed tispiċċa ma tagħmel xejn jew tagħmel affarijiet għall-ar. Infatti ħafna mill-problemi politiċi, problemi ta' sigurtà huma r-riżultat tal-politika Ewropea. Aħna nilqaw l-appoġġ ta' gvernijiet oħrajn u membri ta' din il-Kamra għal dak li tipprova jikseb il-Prim Ministru Ingliż. L-opportunità għal bidla għandna naħtfuha U nilqawa bidejna miftuħin. Il-membri parlamentari għandhom ikunu l-ewwel li jarfu l ċittadini tal-pajjiżi tagħna ma jridux unjoni iktar maquda, iridu gvernijiet nazzjonali li jkunu responsabbli għall azzjonijiet tagħhom. Iridu Unjoni Ewropea li tiswa inqas li tom u li tal-loka rizorsi taħab mod iktar effettiv. Ridu Unjoni Ewropea li tnaqqas l-burokrazija li tneħħi l-ostakli għal kummerċ u l-kompetittività u tikkonkludi f'tejmiet ta' kummerċ ħiles ma' pajjiżi ma' l-Indja u imsieba ta' transatlantiku. Ma rridux il nibdlu il-pajjiżi tagħna mill-influss ta' ta' kulturi differ oħrajn. Il-pajjiżi tagħna għandhom ikunu jistgħu jibdlu sistemi ta' benefiċċju kif iridu huma u anke li jissospendu regoli Ewropej għal politika pubblika u kustjonijiet ta' sigurta nazzjonali. Għanna narfu kemm tagħmel sens il-politika ta' David Cameron fuq ir refugġati li il-problema nindirizzawa qabel ma tasal għandna u li naċċettaw numru limitat ta' persuni li jkunu dajfa. Iridu insibu mm, kif nistgħu nillimitaw l-eruq ta' din il-problema u anke dħarslen regoli bħal konvenzjoni tal-refugġati u kustjoni oħra li relatata ma' l-immigrazzjoni u koll fuq il-PNR li għat tridu niksbu progress ħafna mill kooperazzjoni li nirridu niksbu l-aħjar li ssir mal-Aġenzi ta' Nfurċa tal-Liġi tal pajiz li tagħna. Grazzi, Onorevoli Van Orden, l-Onorevoli Verhofstadt issa. L-ewwel qabel kollox jiena ħsibu tarbtejn jekk nipparteċipax dan id-dibattitu għaliex dejjem noqogħdu nirrepetu irwieħna il raba jew il-ħames darba li għandna l-istess dibattitu u naqbel Massur Guerrero illi uża eh, qabbel eh, din situazzjoni maħrafa. Iva veru. Ina xur nisimaw illi il-kommissjoni ila li res proposta għoddim il-konsil l-ewwel ħaġa li jdu nagħmlu huwa li nagħmlu reġistrazzjoni, nagħmlu monitoraġġ tal-frontieri esterni tagħna. U inti van order qed faħħar lil Cameron. Mela ejja mija jew forsi ma' numru ta' volontira oħra, mur fil-kampijiet, f'Kale, mur f'Dunkirk, fejn qegħdin kif biex tara kif qegħdin jgħixu, daw ma ħalejtuhomx x'tidħlu fil-Renju Unit, imma l-familja tiegħek qed tgħix hemmhekk u ma tiġ ħadd ieħor jidħol. Din hija l-politika miftuħa tal-Gvern Konservattiv hija huma affarijiet tal-mistħiem ma f'dawn il-kampijiet, f'dawn iċ-ċirkostanzi li jridu jgħixu fihom faċli li titkellem dwar il-frontieri tan-nofsinhar tal-Mediterran jekk ma nħarsux lejn il-frontieri tal-ponent tal-Ewropa. Jiena nibża illi ix-Schengen mhux qed jikompli ġi applikat fid-Danimarka, fl-Iżvezja, fl-Awstrija, fl-Slovenja, fl-Ungerija. Xiġri jekk għada il-Ġermanja tagħmel l-istess. Inkunu temmejna Schengen Intom ek tridu, u xek tridu intom, intom tridu tmorru lura l-imperu Ingliż ta'kom li m'għadux jeżisti. Ir-realtà hi illi dan kollu qed jisfaxxa fix-xejn minħabba d-deċiżjonijiet tal-Istati Membri. Il-Kunsill għal darboħra li jiġi hawnhekk U nittamaw li se jittieħdu deċiżjonijiet fuq il-frontieri Ewropej, politika tal-immigrazzjoni, politika ġdida dwar sistema tal-azil, sistema ta' rilokazzjoni u sistema obbligatorja tal-sistemazzjoni. Taf kem nis ġew relokati 290 ruħ mill-160 elf li suppost ġew relokati hekk kif tiġġed il-Kummissjoni. Nafu li din hija biss teorija għaliex nafu li hemm diġà miljun ruħ fi dan l-Unjoni Ewropea li għandhom bżonn din is-sistema ġdida. Għalhekk l-appell tiegħi Sur Tusk. fi 18 ta' fer jekk minnix sejjer żbal se jkollok summit dwar Brexit. Ħan suġġerilek li tagħmel summit fuq il- fuq eh, l-immigrazzjoni, Brexit tista' tistenna sa' Marzu u April. L-iktar ħaġa urġenti hija li nieħdu deċiżjonijiet konkreti fuq il-punti prinċipali, sistema ta' relokazzjoni, sistema ta' migrazzjoni, sistema ta' azil u li kunem kontrolli fil-frontieri u tal-gwardja kostali. Dawn huma importanti ħafna iktar mid-diskussjoni tal-Brexit. Għax forse dejn tista' tkun soluzzjoni biex ir renjoni tibqa' fl-Unjoni Ewropea. Imma jekk nibqgħu sejrin hekk se nispiċċaw mingħajr Unjoni Ewropea. So, Herr Verhofstadt, Sie haben jetzt die freie Auswahl an... Äh, Grazzi tassew, Sur Verhofstadt, għandek għażla ta' varjetà ta' mistoqsijiet li jixtiequ jirasqulek. Għandek il-grupp UKIP li jishtiqu saqsuk imma se jkollna insegu xi tip ta' ordni. Nibdew Mistur Betten. Sur Verhofstadt, aħna għanna opinjonijiet kompletament differenti, ma dejjem nuħu gost nisimak u dejjem nirrispetta dak li kollok tajt, għax dejjem ikunem ħafna sens u politika onesta u loġika, imma sfortunatament kompletament differenti minn dak naħseb jien, inti taħseb li jkun hemm iktar integrazzjoni mill-viċin. Taf xi ġifieri definizzjoni ta' Ewropa iktar mill-viċin. Jiena ma nirrispettax il-dawk fin-naħa tagħna li pretendu li li dan mhux qed isir. Mela, meta ikolna referendum tagħna fir-Renju Unit, jekk joġbok, ejja biex ikolna lil xi ħadd jargumenta favur li nibqgħu fil-Unjoni Ewropea, jekk joġbok. Grazzi, nilqa' din l-istedina jgħid is-Sur Hofstadt. Is-Sur Farage qed jitħaq għax qed jieħu gost li jkun dan it-tip ta' dibattitu. Imma il-raġunament tiegħek għandu jkun x'ser kun, se tkun is-sitwazzjoni li se tinsab fija l-ekonomija tar-Renju Unit la titlaq mill-Unjoni Ewropea. Kif ser jaħdmu Londra jekk ma jistgħux jagħmlu kummerċ bl-ewro? Jekk ħafna mill-kummerċ isir f'Londra jsir fl-ewro, ir-Renju Unit irid għandhom jibqgħu fl-Ewropa u xi ħaġa bla sens li tista' tmur lura fl-istorja u taħdmu waħedkom dan ma jistax jaħdem fid-dinja globalizzata tal-lum. Grazzi. Issa, għal naħa ta' xelluk l-onorevoli Zuber fil-qalba tal-tweġiba għal kriżi tal-refugġati għanna il tisħiħ tal-mekkanizmi tal tagħna minħabba l-nżieda ta' refuġjati l-Unjoni Ewropea mhix qed tilqal dawk li mhux qed ifittxu għażil. Istemmew il-hotspots li permettu li nibatu l dawn il-persuni, identifikaw dawn il-persuni, najnu kol pajizi pal-Italja u l-Greċja fis sistema ta' risorn. 3 biljun għat-Turkija biex iżommu l-immigranti mill-li jaslu għanna. Alla biss jaff x'tib ta' kundizzjonijiet u drittijiet se jkollhom hemmhekk. Aħna l-Ewropa ħloqna sitwazzjoni li qed kompli għaddejja minħabba li ntħanna fil-vant nofsani. Dak illi iddeċieda il-Kunsill kien illi natu l-Frontex u l-Europol nejnu l Frontex u l l biktar rizorsi imma għanna nħarsu lejn kif għannu nil-għawmi dan il-persuni dan ma jissemmix fil konklużjonijiet irridu noħolqu rotot sikuri u legali biex nsolvu din is-sitwazzjoni umanitarja. Grazzi tassew. Grazzi lilek issa fissem il-ħodor l-onorevoli Lunacek. Grazzi tassew, Sir President, kollegi. Sinjuri eh, fl-udjenza. F'Diċembru fis-summit smajna xi gvernijiet ukoll ġew kritikati minħabba is-sitwazzjoni mhix tajba ħafna tal-immigrazzjoni u hemm bżonn ta' titjib. Illum xar wara x'qed naraw qed naraw li d-ġestjoni tal-griżi tar-refuġjati għadha mhix qed taħdem sew u hija diżastruża, il-hotspots mhux qed jaħdmu, id-distribuzzjoni mm, tal-dawk li tfittxu l-azil mhux qed taħdem. Għandna 60 elf li suppost ġew rilokati u u 290 fil-verità ġew rilokati. Aħna suppost għandna nsibu soluzzjonijiet surtusk naqbel ma' Sulver Hofstadt fis-summit irridu naraw li l-membri tal-Konsil jgħidu li aħna qegħdin aħna Ewropa waħda, aħna maħniex l-Ewropa ta' Brussell, aħna l-Ewropa tal-Istati Membri kollha u flimkien nistgħu nsibu soluzzjoni għaliex inkella il-frontieri ta' Schengen ser jerġgħu jiġu introdotti. Dan se jkun ta' dannu kbir u l-istati membri imbagħad se jkunu qegħdin jimxu lura minflok il-qoddim. Nixtieq nikkritika wkoll lill-Awstrija li qed jilab din il-logħba ċinika mal-immigranti. Aktar hemm bżonn ta' soluzzjoni Ewropea f'żminijiet bħal dawn u dan id-deċiżjoni għandha issir fis-summit li miss. Brexit jista' tista' jistenna. Grazzi tas-sew. L-Onorevoli Farage. Grazzi tas-sew. Nħu għast jek verħostat jiġi fil-Unit biex ikkomparti minn dibattitu Inti tkompli tiddefendi l-Unjoni Ewropea u naf li inti onest dwara u l-liberal demokratiċi żgur jieħdu pjaċir jil-għawk. Ilu xar mill-aħħar summit Ewropew. U f'dan ix-xar saru ħafna tibdiliet u għanna l-pjan ta' Juncker, sejħa ta' Merkel li waslet għal din l-invażjoni sħiħa. In-nuqqas ta' kontra ta' sigurtà wassal għal teddida ta' sigurtà. Imbagħad wasalna l-lejli l-ewwel tas-sena, Munich. Il-istazzjon ta' tren magħluqa minħabba teddida ta' terrorizmu. Ta minħabba informazzjoni ta' persuni ġejjin mistirjom mill-Iraq. L-istess stazzjon ta' tren fil-settembru il-persuni zammew it-tabella li tajt il-qaw nil-qaw lil dawn l-immigranti anke fil-kolon rajna mal-elf raġel fit-toro jattakka b'mod sesswali u jattakka b'mod sesswali lil nisa naħseb hija waħda mill-aktar avvenimenti tal-mistħija fl-Ewropa. U l-polizija u l-medja provaw jaħbu kollox, u anke ċertu politiċi ġermaniżi qalu illi n-nisa ġermaniżi għandhom jibdlu il-mod li bih jilbsu u jaġixxu fil-pubbliku. Hemm ukoll isem għal dawn attakki kollha anki fl-Eġittu għax dawn saru xi ħaġa komuni parti mill ħajta kuljum. U aħna għandu jkollna l-kuraġġ nibgħatu messaġġ li ngħidu li dawn l-attakki qatt m'għandhom ikunu aċċettabbli fl-ebda belt u raħal Ewropew u se nagħmlu dak kollu li nistgħu biex dan qatt ma jerġa' isir. Qatt ma jerġa' jseħħ. Issa għandna summit li jmiss. U Cameron ser jikkonkludi n-negozjati tiegħu. M'għandix dubju li se jsir kompromess fuq il-kustanijiet l-iktar bażiċi u sar jiġi lura mis-summit b'ħafna wedijiet għal futur fuq relazzjoni tar-Renju Unit mal-Unjoni Ewropea. Imma tafx mhux se jsemmi, mhux se jsemmi li mhux ħankunu kapaċi nikkontrollaw il-frontieri tagħna u n-nies tar-Renju Unit jafu li dawk l-irġiel f'Kolon darbaqt se jkollhom eh, passaport Ewropew jkunu jistgħu jiġu fir-Renju Unit. Ħajdilkom kemm saru bidliet, Alison Pearson, kommentatriċi qalet illi ma kienx iddeċidiet fuq Brexit għalet imma wara kolon il-referendum Ewropew muwa fuq xejn ħlif dwar is-sigurtà tan-nisa ta' Renju Unit. Aħna irridu nkunu koraġġużi u nivvotaw għad-dritt ta' u ta' tfajlit tagħna Nepoti tagħna biex ikunu jistgħu jitbismu fil-pubbliku. Ejja noħorġu l-barra mirun l unjoni Ewropea, ejja nittamaw l s 2016 kun istana li fija nwettqu il-ħolma tagħna. Ich muss zunächst um Folgendes bitten. Wir hatten Frau Lunacek eben eine Blue Card, also eine Frage, die an Sie gerichtet kellna blue card għall-onorevoli Luna ċek li ma notajtix. Għalek, skużawni, ma sal-kolla morru ftit lura. U s-sur verħofsa x'aq wieġeb l-sur Faraġ. Il-parti tijaw, UKIP. Ok. Uh... So, President, is this reasonable behavior? Taħseb illi din hija xi ħaġa aċċettabbli jien naħseb li kulħadd għandu jiġi meqjus bħal kulħadd hawnhekk b'ċertu rispett. Sie hatten mir Sie hatten mir noch nicht die Gelegenheit gegeben, irgendwas zu sagen, Herr Farage, aber Sie haben ja. Farage, Sir Farage, ma tajtnix ċans in wieġeb. Inti qabattu ħadd il-mikrofonu waħdek. Sir Verhofstadt, ir-raġuni għal punt li għamilt inti, jekk ma t-iċħata t-iprovi għal dak li tgħid, mela se jkollna nkomplu jekk ma t-iċħata t-iprovi għal dak li jgħat. Kalna il-mistoqsija għall-onorevoli Luna Ċek. Grazzi, Sir Schulz. Onorevoli Lunacek, bejn l-Austria u l-Germania għandi mistoqsija. Meta taħseb li huwa ġustifikat li l-Germania tipproteġi il-frontieri tagħha wara li waslu numru ta' immigranti tista' tagħtina figura fil-miljuni? Ir-risposta sinjura taf li dawn il-figuri ma jaħdmux. Inċ tagħmel kieku? li kiku int Alla ħares qatt. Taċċe suppas ħa taċċetta miljun. U jekk ikollok iktar minn miljun, x'tagħmel bihom dawk in-nies? Grazzi l-Onorevoli Mayer għalli NF. Grazzi, Sur President. Il-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew ta' sena l-oħra bħal kunsilli preċedenti fejn nikdbu ħafna affarijiet, imma l-unika soluzzjoni jiġifieri nagħlqu l-frontieri hija xi ħaġa li maħniex qed nindirizzaw. Din nisimgħu anke fl-aħbarijiet. Aktar minn 38.000 immigrant qasam il-frontieri tagħna iktar mistana l-oħra. Smajna bl kif Kolon, fl-Istanbul, fir-refuġjati li jixtiequ jiġu fl-Ewropa. Kien hemm attentat li jiġu imħaġra żewġ persuni omosessuali fi Stuttgart. Aktar refuġjati fisser iktar terroristi. Ma nistawx ninsew il-vitmi ta' terrorizmu u ta' stupru, rridu niproteġu il-frontieri tagħna, rridu niproteġu dak li bnejna, il-libertà u s-sigurtà. Grazzi tassew, issa għaddu għall-onorevoli Zarjanopoulos, mux membri mux affiljati. Mela, jider illi għawn għanna din il-pozizjoni li dejjem sawm il-Konsill li jemju li naħdmu aktar favur il-kapital inwaqf naqsu il-pagi u naqdu is-swieq dan kollu jimxi id-fit mal-approċ imperjalistiku u il-movimenti antiterroristiċi li qegħdin jaħdmu fis-spirtu f'dan l-ispirtu minna ħal għandek ir-refuġġjati. Il-Kunsill qed jieħu miżuri biex jadotta dawn il-proposti rigward il-hotspots li mhux ser ikunu effettivi ser ikunu kompletament ineffettivi għaliex ħafna minn dawn il-persuni sar jispiċċaw jerqu fil-baħar tal-Eġew, erek irid ikollna iktar jekk konna kontrolli fil-frontieri mingħajr il-permess tal-Stati membri imur kontra is-sovranità tal-Greċja u il-baħar ta' l-ġew jispiċċa taħt il-kontroll tan-NATO. Grazzi, Surver Verhofstadt xaħat għalli mill-mistoqsijaw għat jekk jekk inti tikteb f'Google UKIP u harassment ikollok it-tweġiba għal dik il-mistoqsija da sekkol maħt jena. Grazie tassew. L-onorevoli Lamassur. Je vous remercie. Grazie, Sir President. Ejjew kunu sinċiri u dim il-problema tal-migrazzjoni kollha fallejna l ewwel istati membri l-ikbar bħal liċken dawk li iktar miftuħin bħal dawk li iktar maluqin, dawk li huma f'Schengen bħal dawk li huma fiħdan Schengen. U l-Unjoni Ewropea innifissa il-programm tal-relokazzjoni ta' refugjati wassal biss għal 10% tal-numri totali u meta tfakkar kif tfakkar dal-aħħar kien hemm biss wieħed minn kun elf illi intbat. Il-lezzjoni hija ċara. L-egoizmu nazzjonali ma jagħtix ir-riżultati. Din diċ alternattiva. Stat membru ma jistax fl-istess ħin farfar responsabilta fuq il-ġirien un bat idur fuq lejn l-Unjoni Ewropea u jitlab il-finanzjament tal-investimenti pubbliċi. Stat membru ma jistax jiddeċidi waħdu li jilqa lil dawk kollha jippreżentaw ruħhom u mbagħad jitlob għall-għajnuna minnant l-imsieħba tiegħu li għamlu għażla politika differenti li mad minn dawk l-istati membri tagħna jista jistama li waħdu jiffaċċa din il-problemi mill-pajjiż ta' oriġini fil-paċi jew fil-gwerra jew pajjiż ta transitu bħal Turkija jew il-Libija. Mbagħad fuq il-Kunsill Ewropew, sur President tal-Kunsill Ewropew, kif jista' jippretendi li jkun so l-entità sovrana tal-Unjani tal-Unjoni Ewropea un bat jippermetti li l-membri tiegħu ma jimplementawx id-deċiżjonijiet tagħhom. Ħanna nieħdu l-affarijiet bis-serjetà. Aħna għaddin vitmi ta' dak li qed jiġri fiħdan l-Unjoni Ewropea u anki barra la volja għandna il-kapaċità illi nifaċċaw kollox hemm mument għall-emozzjoni, għal-raġuni u rridu morru lura għal dak li għandha tkun l-ewwel l-ewwel virtu ta' dawk li inħatru, jiġifieri ir-responsabilità. Issa immiss l-Onorevoli Fajon. Grazzi, Sor President. aħna għaddejna minn kriżi għalġa oħra. Wara il-Konsil ta' Deċembru ma nafx kemm għandna nkunu ottimisti fuq l-immigrazzjoni. Għanna problemi kullimkien, problemi bis sistema ta' ritorn, b'akkomodazzjoni, kooperazzjoni mat Turkija. Jiena appellajt lil mexxejja nazzjonali biex jiżguraw li ma nħottux dak li bnejna. Iċ-ċittadini tagħna huma mħasbin, imħasbin dwar is-solidarjetà Ewropea u għalfejn din is-solidarjetà mhux qed tintwera. Aħna imħasbin dwar x'ser jiġri fir-rebbija Meta se jkollna iktar immigranti jippruvaw jidħlu fl-Unjoni Ewropea, ftit tal-jimilu l-Unjoni Ewropea anzi, tlet snin ilu l-Unjoni Ewropea kellna il-Premju Nobel tal-Paċi dan għandu jkun ta' motivazzjoni għalina biex ninaqdu fl-imkien u nagħmlu kollu meħtieġ biex nindirizzaw il-problema. Impossibbli li stat waħdu jilqa' din l-isfida. U għalhekk irridu namlu dak kollu li nistgħu. M'għandniex inkunu egoisti u nazzjonalisti f'dan l-approċ. Għanna forsi nitkellmu ftit inqas naqblu iktar u naġixxu iktar. Qegħdin sitwazzjoni diffiċli ħafna. U huwa ta' skandlu li għal ġimgħat saħf din l-istituzzjoni ilna nisimgħu l-istess affarijiet u qatt ma jiġri xejn. Sebuim da tudi unija nabu. Hvala lepa. Verament suwiċidju politiku jekk ma nagħmlu xejn, x'ma jista' jibqa' xejn mill-Unjoni Ewropea. Is-Sinjura Fottega. Grazzi. Il-Kunsill hemm bżonn li jara li jaħdem fuq it-teddida terroristika u kif din għandha rabta mal-fluss ta' refuġjati. Aħna rajna x'qed jiġri minn dan l-aspett ta' affarijiet li waħxuna fil-fatt. ir hija interessata fil-relazzjoni bejn l-istituzzjonijiet u l-istati membri. Is-Sinjura Gonzales Penja sal-minuta ukoll. Grazzi. Din il-ġimgħa qed naraw li semestru Ewropew jintemm. Rajna li dan rajna xġara fil-Greċja. Affarijiet verament eh, tal-biża biex dawn jerġgħu jirkupraw sovranità tagħhom. Aħna fl-Ewropa konna l-kaġun ta' iktar xettixiżmu inna issa nittidubaw fuq it-titib, fuq il-welfare state u ma defendejniex kif suppost id-drittijiet tal-bniedem. Hemm iktar u iktar nuqqas ta' ugwaljanza li qatt ma nindirizzaw. Hemm Ewropa li timxi bżewġ veloċitajiet anki fuq id-drittijiet soċjali dik tal-nofsinhar u dik tal-tramontana l-Ewropa. Il-Kummissjoni Issa u il-Kommissjoni mhix qed tara x'inhuma il-bżonnijiet tal kriżi umanitarji ma biss interessata mill-interessi tal-multinazzjonali. Sinjura Ferrera, qed naraw il-problemi li jħabtu magħhom eh, eh, il-stati membri fuq il-qasta sigurtà u anki il- Mm, l-Unjoni Monetarja, Sur Juncker smajni jitkellem u nafu li ħafna huma dawk li jmorru jikkritikaw l-Ewrepa l-istituzzjoni Ewropej u mhux joqogħdu jaraw x'qed jiġri f'pajjiżhom. Qed naraw illum mill-gazzetti li eh, Renzi ukoll mhux qed jagħmel affarijiet kif suppost ilna nejdu issa li ilu ma jkun kredibli il-gvern, gvern il qasbiż ġielet elett mit-ċittadini li għalek mandux dritt jirreprezentom fuq livell nazzjonali u laqas Ewropew. Aħna għalek ma nistawx nifmu kif l-Unjoni Ewropea qed eh, tirrikonoxxi dan il-fatt li mhux kapaċi Renzi issa biss. Ma Sur Juncker intom u Renzi tidu taraw għaliex m'hemmx dialogu ma' ċittadini, dawk iċ-ċittadini li issa verament ejjew għax dejjem jiġu eh, tiġi imposta fuqhom ehm, linji ta' politika li ma jistawx jagħmlu xejn fuqhom. Għalhekk hemm ħafna li mhux qed jifmu deċiżjonijiet biss istituzzjonali li jittieħdu biss eh, bil-maluq. Mem lebda em, eh, recording ta', ta dawn il-laqat f'pajjiżi, ġifri qed naraw ksur tal-demokrazija li suppost kandat tkun il-bażi tal-Unja Ewropea għalhekk x'qed jiġri eżattament, kif qed isiru l-affarijiet u verament li ma huma dawk l-interessi li qed nippruvaw inħarsu. Il-President Tusk u l-President tal-Kummissjoni ejdunna intom eżattament kif qiegħda s-sitwazzjoni ta' bħalissa. Spjegawna. Is-Sinjura Bizzotto minuta, grazzi President, kollega jiena ħafna imħasba u imħawda għax ħafna xurilu konnet nejdu li l-immigrazzjoni u perżentata kbira l-Ewropa immissa qegħdin nejdu li din hija problema. U waqt li nkomplu niddiskutu fuq il-problema dejjem tikber l-emerġenza. Miljun eh, ta' migranti waslu din is-sena fl-Ewropa u l-iktar u iktar qed jaslu. Intom f'dan il-kaos deċiżjonijiet ħattu għall ewropa Nafu li hemm ħafna nies sitwazzjoni irregolari li verament ma eh, jimportom xejn ir-regoli tagħna jissirqu jagħmlu li jridu b'disprezz għal liġijiet tagħna veru tridu sibu il veru tridu sibu l-kablu tal-problema tridu tal-u l-frontieri u jekk tridu tejnu li ċittadini tridu tużaw r rizorsi għalihom mhux biex intuhom il-refuġjati. Jekk irridu verament nwaqfu l-vjolenza fil-bliet tagħna, rridu narawx qed jiġi fil-pajjiżi fl-oriġinat. Ejja biss niqfu minn dan il-bla bla bla dawn il-kliem fieraħ. Grazzi. Sur um, Silvanos. Grazzi. Um, il-problemi tal-immigrazzjoni u tal-terrorizmu tajjeb ta li dan il-proġetti kollha li ma ħadmux tajjeb imbidlu il-kummissarju. Għax inkella se nkomplu eh, minn nwedu 3 biljuni tal-euro għal-Turkija li tkompli l-Istat Iżlamiku din tejnu, dan il-pajis qed jgħinu Fejnu il-pjan ta' eh, ta' kif senni saħna n-tuwom xi forma ta' tama. Kif se jkonna situazzjoni normali, blima trattat, fejn se nsibu il-fondi, intom irrealizzajtu li il-problemi tal-sussidjarità tal-proporzjonalità edin tqisuhom il-frontieri huma responsabilità tal-Istati membri fl-Italja qed se jkun hemm eh, il-forzi marittimi għall-Ewropa u anki fil-leġew irridu nagħmlu l-istess ħaġa. Issa Sur Gonzales Pons. Signora President, il-problemi antiki kif għal Enrique Guerrero fil-fatt t-sazid għandhom dera differenti kif rajna fl-attak ta' Pariġi ta' ftitilu. Iżda l-lum ġurnata għanna problemi ġodda pal proċedura li bdiet il-Kummissjoni kontra l-Polonja dwar id-difiża tal-Istat ta' dritt u s-Sur Tusk bħala President tal-Kunsill jista' jagħti l-opinjoni tal-Kunsill dim din l-istituzzjoni minħabba li ma smajniex jitkellem fl-ewwel intervent u laqqas majna l-Kommissjoni. Jiena ma nistax imbassar il-futur, iżda żgur naf li sena diħla żgur ħankomplu nitkellmu fuq l-immigrazzjoni ħabba wara x'tu ħajġew jiġu mewġiet kbar ta' immigranti. Minħabba li l-istat membri mhux qegħdin jimplementaw politika komuni tal-immigranti, jiena ma nbassarx il-futur, iżda naħseb li zgur ħajkun hemm xi attakk terroristiku ġdid minħabba li aħna maħniex qegħdin naqsmu informazzjoni bejnietna, maħniex qegħdin niprevjenu dawn l-attakki kellna wkoll attakki dan l-aħħar nfakkar dawk id-disa ċittadini Ġermaniżi li nqatlu dan l-aħħar. Jiena naħseb li nistgħu nkomplu nitkellmu fuq is-suq waħdini u fuq l-Unjoni Fiskali Monetarja. Ejja nitkellmu fuq ċina wkoll. Jiena ma nbassax il-futur kif qedtilkom però żgur illi ħajkonna nitkellmu fuq pajjiżi oħrajn bħal Renju Uniti, per eżem, Renju Uniti, Renju Unit minajr l-Ewropa naħseb illi għanna nispegolhom eżattament xi jkun konsegwenzi. Għandek kartellun eh, blu minna t-surubek taċċettaħ, s-surubek għandu blue card. Iva, grazzi herauszuarbeiten. Jiena naħseb li rridu nasbu daqsxejn iktar fuq x'inja l-istrateġija fuq il-kriżi tal-migrazzjoni bejn Spanja u Greċja naħseb illi Memx għalfejn għodu attenti biz fuq il-limiti, iżda naraw fejn il-liġi Ewropea kienet rispettata jew le. Tista' titkellem fuq dan il-punt? Naħseb li huwa importanti ħafna li l-Kummissjoni fil-fatt tagħmel xogħol f'dak li għandu xi qasam mar-refuġjati. U importanti ħafna wkoll il-Kunsill jieħu bis-serjetà x'inhu ħtiġijiet ta' ċittadini Ewropej. Nittama li intom qed tagħmlu dan, iżda importanti wkoll li l-Istati Membri japplikaw u jimplementaw dak li tiddeċidi l-Unjoni Ewropea u bħalissa mhux qed jagħmluh. Minuta u naf, Signora Rodriguez, Iva, President, għanna ħafna kriżijiet imma jiena nemmen li rridu niddefinixxu naraw eżattament huma l-prijoritajiet, problemi prioritarji. Jekk aħna l-Unjoni Ewropea rridu rriduha bħala dik tal-Ewropej. Jina naħseb li żewġ problemi prinċipali huma kif aħna se nmaniġjaw il-kriżi tar-refuġjati u t-tieni kif sen nizlu ir-rata tal-qat fil-Ewropa. Dawn iż-żewġ problemi nistaw aħna nipruvaw nsibulhom il-kaptu flimkien. Għalhekk nixtieq jiena nipproponi li tlet inixjattivi kbar ta' investiment ta' investiment għandhom jitniedu dawn jistaw jolqu ħafna postijiet ta' xogħol speċjalment ta' zazax. u l-għanijiet huma tlieta. L-ewwel biex nibnu verament frontiera Ewropea naraw kif li soċjetajiet tagħna jintegraw il-refuġjati u t-tielet kif nikkoparaw mal-pajjiżi ta' eh, oriġni biex verament nimmaniġjaw il-fluss. Issa, biex naraw din il-frontiera, qed nitkellmu fuq infrastruttura fizika, software, nies, personnel, l-infrastruttura li titlob investiment qawwi u kol għanna bżon għattini eh, punt edukazzjoni iktar postijiet fejn joqodu eh, n-nis u l-edukazzjoni inti iż-żaza tista f'dawn ix-xogħol kollu iġġelhom jipparteċipaw. Jiena naħseb li hekk għandna nsibu nippruvaw nsibu l kaftu tal-problemi. Is-Sinjura Abol Guzman minuta. Hoy en este pleno el presidente Grazzi ħafna l-lum f'der plenarja l-President tal-Kommissjoni Ewropea u il-Kummissarju Avramopoulos responsabbli għal-refugjati u l-immigrazzjoni għandhom jirriżenjaw ikolli ngħid minħabba illi ma tratt ma aġġexxewx tajjeb din kriżi tar-refugjati għandhom jirriżenjaw minħabba illi qegħdin naraw li din l-Unjoni Ewropea li suppost kellha tiċċaqlaq 150.000 refuġjat minn flok eh, ċaqalqet il-ċifra redikola ta' xi 500 persuna. Qegħdin naraw li refuġjat issa minn flok qegħdin jinżammu f'dawn il-kampijiet ta' refuġjati u l-Ewropa issa sar kontinent krudili minħabba fek dak li qed nirridu niddiskutu huwa dak l-ammont ta' 3 miljun euro għad-Turkija ħalli Turkija tagħmel ix-xogħol li aħna ma nixtuqx nagħmlu ħalli r refuġġjati jinżammu hemm ħalli s-solidarjetà tinżamm fidejn fejn gvern li qiegħed jikser id-drittijiet tal-bniedem b'mod sistematiku. Allura qegħdin verament eh, nagħmlu xi ħaġa li hija meta nagħtu dawl flus lit-Turkija, jiena naħseb li għandna fil-fatt nattu attenzjoni l dawl punti. Grazzi. Is-Sur Lundgren. Grazzi, President. Sena b'ħafna fallimenti warajna u sena ġdida għal possibiltajiet ta' iktar u iktar fallimenti minnaħa ta' l-Unjoni Ewropea. Qed naraw li l-immigrazzjoni ħadet proporzjonijiet bibliċi. Qed naraw attakki terroristiċi iktar u iktar jiġru. Qatt ma rajna affarijiet bħal dawn fl-Ewropa l-Unjoni Ewropea in-nies qed issaqsu fuqha. Anki hemm min issaqsi f'pajjiżi għaliex għandna nħallsu l miżata kollha. Jiena Sur Juncker, ma nafx kemm taqla inti ma nafx kif tistaw kif tista' timmaġina li inti tirrappreżenta n-nies fl-Ewropa Is-Sinjura Atkinson f'Diċembru l-istupru u anki il-fastidju Eh, mish edha fluq l-agenda u anki din il ġima l-Ġermaniżi ma ridux li tkun iddiskutu dan is-suġġett. Fil-Ġermanja il-nisa transgender ikkalpestati fl-Iżvezja, l-Awstrija u kol il-tfajlit jiġu eh, u kol jatnataw fastidju fl-iskejjel Umbat anki kollegi tal-Germania, il-Sinjura Merkel laqet 100.2 miljoni iġibu l-familji dawn in-nies. Iġifiri 10 miljoni iktar. Umbat jihdu l-passaporti li jituhom u jmorru kol fir-Renju Unit qed nitkellmu fuq il-kostitwenza tiegħi daqshekk kbira u Repubblika Ċeka wkoll x'namlu allura? Namlu iktar kampijiet fil-Afrika ta' fuq, fil-Vant Nofsani. U forsi hekk jitalmu jmorru lura għax hawnhekk qed nitkellmu fuq ċivilizzazzjonijiet li ma jistgħux jgħixu flimkien. Is-sur Kefalojanis minuta u nofs. Dawn dan il-flussi ta' refuġjati tal-immigranti ikomplu jaslu bl-istess ritmu żewġ immigrant u refugjat wieħed minn kull żewġ immigranti. E, refugjati jiġu mill-Magreb, mill-Marok u jiridu kollha jridu jaslu fl-Unjoni Ewropea għax umbat minn meta jaslu fuq e, il-kontinent mandomx bżon viza biex jimxu minn pajjiż għal ieħor. F'dan l-aħħar tliet ġimgħat fil-bidu ta' din is-sena nafu kem mietu nies fil-Bahar Eġow, anki tfal, dan imħabba l-konflitt fis sirja Ma nistawx naqbdu u nitfawhom fil-pajjiżi kif ġiġi fl-Unjoni Ewropea hemm bżonn iktar solidarjetà fl-Unjoni. Anki ġifieri l frontieri naraw li jitadmu sow. Is-Sur Frankenstein. Signora President, eżis kollegi. Anka ħna fil-Ġermanja l-arja tissir iktar rari u inqas minħabba illi n-nies qed jaraw li aħna maħniex qegħdin nagħmlu dak li suppost. U aħna fil-fatt qegħdin nagħtu t-tort lil Brussell u mhux lil bliet kapitali tal-Istati Membri. Jina naħseb li sissa li l-ministri ġermaniżi qegħdin jikkontradixxu lil kanċilliera li ġej mill-partit tas Sur Wegner li għedin jgħidu li jissa rridu nagħlqu l-frontieri u nkellanna jkollna pjan. U naħseb illi l-koll nafu li jekk aħna ħanalqu l-frontieri maħniex ħansolvu l-ebda problema, anzi dak li ħanamlu għalli ħanżidu l-problemi. U noħolqu problemi ġodda jekk aħna nixtiequ nsolvu problema rridu noffru daqsxejn iktar meta fil-fatt imur lura lejn pajjiżi tagħna, ma nistax ngħid illi fil-fatt imur lura jienu l sur Tusk qal illi fil-fatt kellem dawn l-affarijiet kollha kellna diskussjoni kostruttiva ma' Sur Cameron irridu nintensifikaw iktar is-suq intern aħna ħdimna fuq l-inner tal-enerġija huma dak li jridu jkunu jafu huwa x'se jiġri issa, x'se nagħmlu aħna minħabba l-Unjoni Ewropea din raġuni aħna naħsbu li għandna nieqfu darba dejjem mid-dan id-dibattitu aħna qed naraw li dawn riżultati aħna għandna bżonnhom u allura forsi il-President Tusk għandu bżonn illi jara illi jaqqat il-koll lil kulħadd flimkien u naraw li qabel ma tittieħed deċiżjoni u qabel ma jitladdu ħana bjad bħal meta jintażja l-Papa ma noħorġux minn dik il-kamra. Iżda jina naħseb il-problemi għadhom emmek, iżda sakemm il-problemi jibqaw hemm, kolli ngħid li l-kunsil m'għandniex namlu. Nishtiq ngħidlek kelma personali, nixtieq ningrazzja aktar xogħol li inti għamilt il-bira, ħanna bżonn ħafna b'demokrazija, zan naħseb li inti għamilt kontribuzzjoni tajba l-bira. Grazzi. Demande carte bleue. N'acceptez-vous Monsieur Fleckenstein, écoute. Senjur, isma niftit, inti Dġa qed taċċetta sur Uċaskowski. Signora President, Is-Sur Fleckenstein, inti kont qed titlob għall-investiment biex insaħħu il-frontieri esterni. Jekk aħna ma ndifendux il-frontieri esterni, x'niex baqgħet nagħmlu? X'ikun jibqa' x'tissuġġerixx inti li nagħmlu? Inti tikkritika bi staff tikkritika l-oħrajn, imma intom, is-soċjalisti, x'tixxed tissuġġerixxu li nagħmlu? It-tweġiba ta' soċjalisti demokratiċi hija li aħna rridu nipproteġu l frontieri barranin, hekk biss nistgħu ikonna raġuni tajba ħalli bekk aħna nevitaw li nkissru darba dejjem lil Schengen u di hija t-tweġiba illi fil-fatt il-Prim Ministru qiegħed jgħidilna Eh, kif aħna rridu nagħmluha b'mod konkret din il-ħaġa, rridu naraw li fix-Schengen nipproteġuha bħala żona minħabba li aħna jekk ħanibnew nibnu ħajt iktar twil u iktar roli fuq il-livell nazzjonali mhux ħajkonna żona Schengen, iżda ħajkonna ħafna frontieri nazzjonali iktar. Is-Sinjura Wilmet minuta u nofs. Biex inkun sinċira, verament imdejqa li qegħdin nerġgħu niddiskutu problema li ikreja David Cameron. Jiena naħseb li l-mexxejja tal-Ewropa fil-Kunsil ta' Diċembru ħasom l-istess pali. Jiena eh, il-prioritajiet ta' Cameron mhumiex il-prioritajiet tiegħi, pereżempju eżempju, fejn huma l-proposti biex il-liġi tax-xogħol u drittijiet tax-xogħol nlestuha. Ma nistgħu, ma ħafna mill-proposti tal-bidu m'għadhomx magħna u tajjeb u nafu li l-Ewropej tal-lemin edin jiridu dawn ir il-regolament tax xogħol u dan kollha mhux qegħdin niddiskutuhom u bekk nistgħu inkomplu bil-każ tal-Unjoni Ewropea tal-Renju Unit biex jibqa' membru tal-Unjoni. Id-drittijiet li huma l-istess għax qegħdin fl-Unjoni, mhux birokrazija qed nitkellem fuq, amma il-kumpanniji li l-biznis tagħhom jindipendi b'mod dirett jew indirett mal-kummerċ mal-Ewropa. Għal dawn in-nies kollha, l-ħaddiema kollha, memx il-kostanti li jista' jgarantulhom li jkunu aħjarek ma jkunux fl-Unjoni Ewropea għalhekk tajjeb li naraw eżattament fejn eh, sejjer ir-Renju Unit. Din l-inċertezza mhux biss dannu għall-Renju Unit imma wkoll għall-Unjoni Ewropea. Grazzi. Iva, minuta u nofs kellek raġun. Oh, iva, din il kriżi b'ħafna fazi differenti donna tista' tkun anke l-bidu ta' tfarrik tal-Unjoni Ewropea ta' waħna danna fuq sew, għalhekk irdu nagħmlu l-almu kollu tagħna u intu wkoll President Junzjoni li mixin fiha sabiex l-Ewropa nsalvawha. Aħna nalqabna l-Ewropa tal-lum u l-ġejjini tagħha bekk aħna Taljani fil-Parlament u l-Gvern tagħna rridu tweġib iċ-ċirqa, rridu namlu dak li nwedu li nuru flessibilità tkabbiru l-impiegi rridu f'ftit kliem Ewropa żjed solidali u progressista ħna Ewropejisti ħna għanna ambizzjonijiet għolja, irbaħna l-elezzjonijiet bi proġett ta' bidu ġdid u mhux ta' dubitar mill-Ewropa. Rridu nkunu konkreti fil-ħieq tal fil-ħieq tal tagħna. Il-Weber ma nafx min jaddilu l-informazzjoni dwar l-Italja, iżda najdlu ibiddel minn min jħol pariri tiegħu għal ġdejjem jieħu żbal jitkellem dwarna u l-gvern tagħna. Il-kredibilità tal-Ewropa letil sekonda l-Ewropa qed jeddidha u u sħabu dawk li jridu austerità tal ideologija li qiegħda iżżid il dizugwaljanzi Signora Toja tajt il-President, għana rridu aġenda soċjali tajt il-kellim, ma' kellim ma' imwaqfa. Grazzi, Signora Taja. Signora Garcia Perez. Grazie, Presidenta. Decía el señor Tusk en su... Grazie ħafna, Signora President. Sur Tusk kienet jgħid fl-intervent jew li l-Ewropa jektar b'saħħitha minn dak li aħna naħsbu. Iżda il-problema hija nuqqas ta' kredibilità minħabba illi jekk illum maħna din hawnhekk sabiex niddefendu l-proġett Ewropew Naħseb li vera huwa importanti li nispjegaw u niġġustifikaw. Illum ir-rifuġjati mhumiex part importanti mill ġurnali iżda xorta waħda naħseb li huwa tal-misjeda li qed jiġri il-gvernijiet nazzjonali kellhom jirrelokaw dawn il- il li palissa qegħdin jissapportu minn jibatu minħabda temperaturi estremi u bar ħafna bart U ħafna nis li verament edin ibatu maħabba li jiraw it-tfal taħħa din ibatu. Jgħat nirreferi għal-konsil u għal-gvernijiet nazjonali. Jiena nixtieq li nejdilkom iqfu ġaluna nistħu minħabba li ħafna affarijiet li jistaw jisinu l azzjoni urġenti u meħtieġa. Grazzi. Is-Sinjura Jotova għal-minuta. Ivan, nirringrazzja l istorjon kar l-isforzi kollha li qed tagħmel kummissjoni sabiex tinstab soluzzjoni għal kriżi ta' rifugġati. Madonna kollu ħajkun ġbilkom l-attenzjoni għal fatt kemm xejn inużwali dwar il konklużjoni tal-Konsell. Qegħdin naraw l-użu tal-futur U dan mhux biss mill-lat grammatikali juri li l konsil mal-ħax wes taf li l-iktar leħen u li surtu skumma dawk li l-iktar qegħdin jisqu fuq l-eluq tal-frontieri hemm min jgħid li m'għandux ikun hemm aġenzija tisħiħ tal-protezzjoni tal-frontieri u din l-aġenzija da skopri biss il- Mux il-frontieri esterni kollha iżda taż-żona Schengen il-għala għadna marċivejn ix-tweġiba u dwar l-informazzjoni li għanna mal dwar il-ħidma ma' Turkija jider ma' tlaħax wes u anke daw il-kwistjoni tal-jam biex nirru l-okazzjoni ma' nisserin tajjeb dwarom laqqas l-onorevoli Ferreira. Iva, fuq il-livell Ewropew iddeċidejna illi nimxu lejn il-bejlin Fl-2015 il-Konsell Ewropew żewġ wedit solenni l-ewwel net irħol qien ta' kreditu komuni u dan kellu jkun mekkaniżmu Ewropew ta' stabilta. Sabiex nigarantixxu l-finanzjament tal-fond tal-fond komuni u dan kellu kena naraw fl-2015 dan l-impenn kien parti mill ftehim tal-ħames presidenti u ftehim mal-Parlament Ewropew. Taħt u fl-2012 il mekanizmu ġiet ta' riżoluzzjoni waħdanija kellu jimxi 8 fit ma' reġim ta' garanzija. Sta' depositi bankari issa rapporta fiduċa fl-istituzzjonijiet Inta tiġi perikolata tura darba dawn iż-żewġ fedis ma tlaqux nittamaw l-2016 il-Kummissjoni twiet u żomma l-weddit tagħha. Naddu sa proċedura KHDI għandi sitt tal-biet. L-onorevoli Spiraki għal-minuta. Kirja Proedre, Proedre Junger, Dio in ejori klidja jatin andimetopisi tispi. Biex nelbu il-krizi urġenti, l-iktar wahda urġenti minn dawk li kanna għanna bżon ta' zewġ punti. Irridu l-ewwel net ikonna imper mill-istati membri u attwazzjoni ma' l-pajizi terzi irridu naraw kif nattivaw mekkanizmu ta' sanzjoni jekk m'hemmx rispett tal-impenni min-naħa tal-istati membri. Il-fatt li hemm bosta kontributi differenti zbilanċjati din hija ta' problema dak li l-ewwel intlaqat mill-kriżi ma jistgħux jappoġġaw dan il pejs żejjed issa dwar it-tieni element it-Turkija għandha tagħmel ferm iżjed fl-aħħar 15-il ġurnata waslu il-Greċja mit-Turkija 30,000 persuna. Ftit minnhom fil-fatt kienu rifuġjati u ma jerġgħux imorru lura lejn pajjiżhom imbagħad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 u qed ngħaddu l-responsabilità ta' dak li jsiru ma jsirx fl-istati membri ħafna ċampxpu meta l-għajna l-kanċellir Amerika l-iżda kanċellir Ġermanis għandu dritt jirqa miljon persuna imbat kien hemm dawk li tellaw ċnut u dawk kelli le. Zanna rridu nitrattaw l-kustjonijiet b'mod konkret, se jiġri issa bis fil-Balkani. Irridu ngħidu le għal dawn l-istrateġiji iżolati tal-Istati membri, irridu naħdmu b'mod konġunt, grazzi. L-Onorevoli Tomaszek. Konsil b'saħħtu li jrid jerġa' bil-kontrolli ta' minn faħar u l-politika tal-Unjoni kienet atroċi bosta mexxejja ħadu deċiżjonijiet li u problemi illi okkupawna l-xhur u xhur. Irridu immorru lura għal punt tluq ma nistawx nelbu kriżijiet migratorji ta' dan it-tip minn ma napplikaw il-liġi li ġdan wassal għal frakass Il-politika ta' azilja turija ta' ċiviltà l ħarsien ta' dawk li ġejjin pajjiżi ta' oriġini iżda ma nistgħux nilqgħu l kulħadd jekk nibqgħu nilqgħu bir-rata ta' dan l-aħħar xhur ħan edu l-Europa anke fuq livell ta' sigurtà f'periklu u mhux biss anke fuq livell soċjali rridu naraw l-applikazzjoni tar regoli li ġdan biss se jiffavorixxi l-inklużjoni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 Ix-xammar il-kmim u tibda taħdem biex issolvija. Is-soluzzjoni hi li tifhem kif dawn il-flussi twaqqafhom tifhem nejn ġejjin ġejjin mit-Turkija l-bqija tal-pajjiżi hemmhekk irridu nerbu l-kwistjoni da stant hotspot sewa wisq ma nistgħux nippermettu li eluf ta' nies jaslu il-Greċja jekk hemm pajjiż fejn. tassew irridu noqoddu attenti leħ hija Turkija l-immigranti illegali ġejjin minn hemm. Nafu illi l-awtoritajiet ma jirrispettawx dak illi ġi miftijem għal dastan tirżilhom l-ħidma tagħna biex inħarsu l-frontieri esterni. Grazzi President. President tal-Kommissar, President tal-Konsel. Jina kontent b'deċiżjoni tal-Konsel tal-2015, iżda jiddispjaċini illi ħajkun hemm dewmien għal 2016 fi dibattitu smajna bosta jappoġġaw l-inizjattiva u talbu biex tiġi implementata ta' malajr din hija responsabilità tagħkom, tin fl-ambitu tagħkom u għandkom anke l-appoġġ ta' parti kbira minn din il-kamra. Il-għala ma nibdewx inħaffu il-ħidma fil li jmiss, il għala ma nlaqgħux laqat straordinarja tal-Konsell fi Franza biex il-protezzjoni tal-frontieri intejbuha bekk wasalna t-tmim ta' proċedura KHDI. Naddu sam mikrofonu lill-President Juncker. Signora President, eżis kollegi, jiena nista' nifhem dawk li issa huma li id-dejqu jisimaw, wejjow jisimaw la stess affarijiet kull ġimgħa. Il-President Tusk kif, qalu, l-istati membri ma għaddawx mill-klima l-fatti, deċizjonijiet li ħadu ma implementawhomx. Mhux kollha, imma numru sostanzjali minnhom għalhekk aħna rridu noqogħdu nirrepetu l-istess affarijiet, l-istess nagħmlu l-istess appelli. Jena mill-li fim, minn dak li smajt, isna qed ngħidu li l-Kummissjoni Ewropea mhijiex attiva bizzejiet. Jekk jiena nara e, nara ftit xamilna, ma nistax naqbel ma'kom. Qabel, anzi, eżat wara li aħna deċidejna il-prioritajiet, aħna rajna kif nistaw nimplementaw il-linji ta' politika biex jkun hemm iktar tkabbir u iktar xogħol. F'Novembru tal-2014 aħna nidejna il-pjan ta' investiment fuq l investiment ta' 315 biljun. 40 biljun minnhom diġà aħna tfajnjom fi proġetti ta' infrastruttura kbar 11 fil-Italja 7000 SMI. Intom tafu wkoll li aħna nidejna l-aġenda tas sigurtà dik tal-enerġija. Dan ix-xogħol kollu li ovvjament jena għatmijaw ix-xogħol li għamilna fuq id-diġitali u fl-ewwel sena tax-xogħol tagħha il-Kummissjoni il kommissjoni il kummissjoni ma għadiċ ċibeqi imam leċċe, għanzi, kienet attiva ħafna, issa. Tilet punt, fuq il-problemi li smajna matul id-dibattitu, jina mandiċ l-impressjoni anki jekk hemm intala biex jiena nirriżenja ma nistax naħseb li ekk irid isir, rridu biex insibu kaptu tal-problema ta' refuġjati, ma rridux naqtaw qalbna u nċedu l-armi, hemm bżonn dak li deċidejna issa in wetquh fil-prattika. Fil Jina barra dawn ma baqa li xej, ma li bil kun bench ngħid. Issa il-President Tusk. President, eh, very... Grazie, President. Fil-qosor ferm. L-ewwel net iva għandek raġun 100% għandna problemi bl-implementazzjoni. U xin niġu għal kriżi migratorja, m'għandix ebda dubju illi ninsabu f'mument kritiku xin niġu mhux biss għall-implementazzjoni tad-deċiżjonijiet li nkunu ħadna iżda dan huwa forsi l-ewwel waqt fejn jiena inħoss li ninsabu fuqat kritiku għas-sistema politika fl-Ewropa. L-Unjoni Ewropea hija bbażata fuq l-assunzjoni li l-kol kemm maħna l-istati membri kollha. Lesti naġixxu, naġixxu brida tajba u illi lesti nirrispettaw deċiżjonijiet komuni. Minar dan it-tip ta' ħidma minar din id-determinazzjoni, il-ħidma tagħna ma tagħmel sens għandek raġun. L-iktar moment kritiku u illi m'għandix problemi bil-ħoq tal-kompromessi mill livell ta' Kunsill Ewropew. Anzi, huwa faċli wisq li tilħaq il-kompromess illi xlada kważi ħadd ma jkollest jirrispetta deċiżjonijiet komuni. U naħseb dan huwa waqt kritiku mhux biss minħabba l-kwistjoni tal-immigrazzjoni iżda għall-organizzazzjoni politika tal-Unjoni Ewropea huwa diffiċli l il-ċanfar l-Istati membri. Memx rispett lejn ħadd il-fatt li nodu najdu illi nirrispettaw id-deċiżjonijiet xejn mu minnu. Hemm problema kbira bl-implementazzjoni ta' korunkwe parti mill-ħidma tagħna. Forsi l-isfida hija din tanti kbira. Din hija realtà brutali l-Unjoni Ewropea pal organizzazzjoni u l-Istati membri ma konniex preparati bizzejiet biex nifacċaw id-daqs in-numri ta' l-immigrazzjoni da' stand kbar. I, I can't agree with your assessment when it comes Ma nistax nabel ma l evoluzzjoni li qed tagħti ta' diskussjoni fuq il-frontieri esterni Iżda l-fatt li diskussjoni ta' tisħiħ tal-frontieri esterni wara kollox hija kemm xejn reċenti. Jiena niftakar fil-bidu ta' taħdidiet tagħna dwar il-kriżi tal-immigrazzjoni. Think else was that illi kien hemm xi ħaġa oħra. Fil-fatt il-kwistjoni ma kienx iktar frontieri esterni. Jiena sodisfat bil-ħidma tal-Kommissjoni ta' tisej tal-frontieri esterni u din l-idea ġdida tal-assisa tal-frontieri esterni. U hemm ċerta elementi minn din l-idea illi għadhom kontroversjali għal xi stati membri. U għad ta' sfida li nixek tikkonvinċihom illi jem l-ħtieġa għal miżura ġrida ta' dan it-tip. Dak li neħtieġu llum u nibdew nsalvu l-problemi minnu feħam xorti għaj il-laqa ta' frar nededikawa għal kustjoni tal-Unjonit. Nittama illi dan ikun l aħħar suġġett, l-ħar konsil fuq dan is-suġġett fil-fatt. l aħħar jew ġejġi iffukat anke fuq l-implementazzjoni tal-kriżi tal-immigrazzjoni. Il-pjantazzjoni diskussjoni anke ma' Turkija il-Konsilli Mes Marzu u koll ser ikun id-dedikat, mux biss, iżda ser ikun id-dedikat lejn l-immigrazzjoni. Ifaġġejt mistoqsi anki dwar il-Polonja. palma għedna fil-gruppi politiċi u kol palma ntqal illi jem l-obbligu illi nimpenjaw ruħna għal dialogu apert u sot ma l-autoritajiet ta' kull stat membru tal-Unjoni Ewropea fejn l-istat ta' dritt u s-saħħa ta' demokrazija jiġu miksura. pretendu t nuri ħafna entużjażmu meta jkun hemm proċedura kontra l-Polonja. Dan huwa diffiċli għalija, jappruvaw ifmuni. Jiena naf il-Kummissjoni għagġa xil blizdiet moċċira u nistgħu niddiskutu il-miżuri, il-metodoloġija. Il-miżuri tal-Kommissjoni sa forsi kienu zjed ħarxa zjed tajfa. U anki kien hemm anki taħdidiet dwar il-proċeduri użati, dwar it-tempistika. deċiżjoni ħadet deċiżjoni li hija l-aħjar waħda li se tittieħed u nappoġġa mingħajr dubju ta' xejn. Ma jagħmilx sens illi tqgħod tfittex konflitti inesistenti bejn żewġ istituzzjonijiet u jiena ċert li ħankomplu b'kooperazzjoni anki fir rigward tal-Polonja b'mod fil-qrib ħafna. Grazzi. Grazzi ħafna l-President tal konsil nixtieq waqaf is-sedu tal-ftit minuti.